il-kollega Albertini ma prezentax talba ta' immunità parlamentari u din se titbat l kumitat tal-affarijiet ġuridiċi li huma kompetenti. Il-gruppi politiċi mhux iskritti talbuna nomini tal kommissjonijiet u tal delegazzjonijiet parlamentari, li sta ta' dawn il-bidliet se jkunu fil- Eh, minuti u għek mem lebda oġezzjoni dawn il-nomini se jieġu konsiderati konfermati. Il-kollega għal li ħati Hussein fil-Vertman e li kun part